Nibdew dwar il rapport tas-Sur Belder għanna s-Sur Fattuzzo. Signora Presidente, grazie. Signor Presidente, grazie u bi piacir kbir li qed nitkellem hawnhekk f'din l-awla Eh, mimlija nis, mimlija eh, rappresentanti mill-27 stat membru. Eh, rari illi konaw daqsek nis, għamnek jina rrit nispiega għalfejn ivvotajt favur il-rapport ta' Sur Beld fuq il- relazzjonijiet ekonomiċi mal-Balkani tal-Punent. Jiena naqbel li l-Unjoni Ewropea għandha tejn u tiffaċilita kemm jista' jkun il-possibilità għal ta' dawn il-pajjiżi li jinaqdu fl-Unjoni Ewropea naħseb li huwa importanti li l-assistenza ekonomika li qed tingħata eh, tkun akbar milli dak li nataw sa issa sabiex ikollhom il-possibilità illi eh, u ukoll eh, il-komunikazzjoni bejn bejna u bejnom sabiex il-ċittadini kollha tal-Balkani ikunu jistaw jgħixu aħjar minn dak illi naxilhom jagħmlu sa issa. Grazzi. Grazzi ħafna issa senaddu għal rapport ta' Signora McGuinness is-Sur Vaku. Minuta. Six, six, six, six, six.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 Najt li jiena għafast il-buttuna zbaljata, jiena fil-fat nappoġġa bisħieħ il-rapport ta' Snira McGuinness, pero issa din li jiena ma' servizzi iktar tard, pero kol ma' mal-punt li aħna rridu nagħmlu nadattaw il-CAP, il-Politika Agrikola komuna sabiex aħna nkunu nistgħu naraw li jkollna ktar ċertezza u stabilità. Jiena nappoġġa l-fatt ukoll li s-suq waħdu ma jistax jagħti sigurtà ta' tħul u ta' pagi għal produtturi u anke naħseb li hemm il-ħtieġa ta' evalwazzjoni tal-impatt speċjalment tal-implikazzjonijiet li huma marbuta mas-sigurtà tal-prodotti tal-ikel u anka dwar proposti tal-Unjoni Ewropea dwar protezzjoni tal jiena naħseb li anka f'dan il-każ għandna bżonn evalwazzjoni tal-impatt dettaljata u aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni s-sigurtà tal-prodotti tal-ikel meta nkun din namlu din l Grazzjak, Signor President. Parol maintenant à Madame McGuinness Grazzi sa McGuinness għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, jiena nixtieq nirringrazzja lill-kollegi tal-appoġġ tagħhom u anka lis-Sinjura kollega Hartin tal-klim ta' appoġġ Jina naħseb li l-politika agrikola komuni m'għandix biss tkun regolata fuq livell Ewropej, iżda anke fuq livell globali. Din hija importanti ħafna speċjalment sabiex aħna kun nistgħu nagħmlu fokus ġdid u nagħtu għajnuna lil dawk il-produtturi li jistgħu jipproduċu prodotti tal-ikel sabiex dan isir fuq livell lokali. Jiena naħseb li l-fatt l-Unjoni Ewropea ħatati appoġġ għal dan il għani li naħseb li dan huwa żgur pass il-qoddim. Naħseb ukoll li minħabba li issa madniex madniex għad diskutu s-sigurtà tal-prodotti tal-ikel xortu ħadar jridu nsommu f'moħħna illi hemm eluf ta' tfal li qed imutu kuljum bil Grazzi. Eh, Monsieur Sandberg, pour une minute. Monsieur Sandberg, minuta. Sina President, jina u koll nishtiq nirringrazzjak tal-għadettina l-opportunità sabiex nispiega għan fejn jiena astjenejt fuq il-rapport ta' Sinjora McGuinness. Naf illi naturalment dan il-rapport jgħat jiffoka fuq aspett importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea ġviri il-fatt illi aħna rridu niżguraw li hemm provvisti biżjed li kelli dawk li qed bil-ġuħ U żgur li ħadd ma jista' jkun kontra dan il-fatt, però jiena naħseb li l-problema b'dan ir-rapport ta' sinjor McGuinness huwa li iħares li l-politika agrikola komuni u fl-istess ħin però ma jindirizzax il-fatt li hemm din il-ħtieġa urġenti għal riforma ta' din il-politika agrikola komuni. Mhuwiex eh, din il-politika mhijiex edha tissodisfa li tiwar il-produtturi jisa kem ma titneħħa din il-politika jiena naħseb li żgur nibqgħu f'ċertu problemi. Iva naf li l-ant dan il-rapport kien tajjeb fuq il-livell oriġinali, pero ma indirizzax il-problema l-iktar importanti. Nirrazzakom. Grazzi ħafna Sur Sikierski għal-minuta. Signori, jiena nappoġġa bisih l-istqarijiet kollha illi smajna sadwar dwar rapport ta' Sinjura McGuinness, il-bidliet fil-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel skur li ħajsiru iktar ta' sekwit u dan jista' jkollu konsegwenzi negattivi. Il-żieda fil-prezzijiet skur li jistgħu kollhom ukoll effett fuq dawk illi ehm, l-iktar qed ibatu sabiex iħallsu għall-ikel tagħhom. Huma qegħdin jofqu ħafna ħafna flus fuq eh, l-ikel u aħna rridu nipprovaw naraw kif nistgħu ngħinuhom. Aħna naħsbu li l-politika agrikola komuni trid tinbidel sabiex tieħu konsiderazzjoni ir-realtà tal-lum il-ġurnata u tieħu konsiderazzjoni wkoll il-problema tas-sigurtà tal-prodotti tal-ikel. Jiena naħseb ukoll irridu nippruvaw naqsu dawn l-ispejjeż żejda f'dan is-settur agrikola, jien naħseb li għadija tajba ħafna li jkollna supervisjoni internazzjonali tal-prezzijiet tal-ikel. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nikkontrollawha din fuq il-livell internazzjonali. Naħsbu wkoll illi aħjar nippruvaw nippjanaw ehm, sistema internazzjonali tal-ħażna tal-prodotti tal-ikel. Ningrazzjakom. Kellimni miss? Grazzi ħafna sra Presidenti, jina u koll nix ringrazzjak tal-li t-tini opportunità sabiex nispiegħalek għal-festi nejt jien naħseb ħafna minn membri ta' dan ta' din il-kamra żgur li jaqblu miegħi meta ngħid li s-sigurtà ta' prodotti tal-ikel hija importanti ħafna, però mhux kulħadd jaf x'ġifieri sigurtà ta' prodotti tal-ikel aħna rridu naraw li kulħadd għandu biżejjed ikel. Hemm min jifhimha hemm min jifhimha hekk, hemm min jifhem illi din hija marbuta ma' protezzjoni protezzjonizmu f'dan is-settur. Però jiena qed nisma' wkoll din l-espressjoni ta' produzzjoni lokali u emmin qed juża din l-iskuża sabiex ma jimportax iktar prodotti tal-ikel jina sabidu naqodun attenti ħafna u għakka xinkella nkunu għadin nkundannaw il-ħafna ħafna iktar nis madwar id-dinja għal-faqar. Jina naħseb illi rridu naqodu attenti eżattament xnejdu dan kontest Grazzi, is-Sir Heathen Harris. Grazie għafna, Signor President, jina u naqbel mal-kommenti tal-kollega tijaj eccellenti li għaddu kem tkellem. Jiena s-sjenajt minħabba Bosta raġunijiet naf li kif kulħadd jaf is-sigurtà tal prodott tal-ikel hija importanti ħafna għal kulħadd u aħna f'dan ir-rapport partikolari semmejna l-problema li aħna konna ħanoħolqu għalina nfusna ġifieri il-direttiva tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti minħabba li aħna waqqajna sigurtà tal-ikel 3 minuti wara li votajna favur dan il-rapport jiena naħseb li permessa din id-direttiva tal-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti żgur li jistgħu jkollhom effett negattivi u hija verament ħasra li ħadd ma jaqrom ir-rapporti għaw ġew mill-jidher Grazie ħafna signora Joy, grazie signor President, sib mill-iktar affarijiet li tinkwetani u waħda mill-iktar affarijiet importanti għas-sigurtà tal-ikel huwa li niżguraw li jkun hemm produzzjoni sostenibbli u anke sigurtà tal-ikel f'din id-dinja sviluppata kif aħna nixu eh, l-lum il-ġurnata fl-Unjoni Ewropea. Aħna rridu noqogħdu nara attenti li kull kompetittiv anke fuq il-suq eh, globali Għana għadu attenti li ma nizidux il-prezzijiet tal-ikel għal dawk il-raġuni li l-iktar għedin l-ura. Aħna rridu nadattaw il-politika agrikola komuni biex naraw li aħna jkun għedin nirrisuppondu kemm fuq il-livell ekonomiku kif ukoll fuq il-livell sostenibli u ambientali għal produzzjoni tal-ikel. Grazzi ħafna, Subbakko. Grazzi ħafna jina votajt farru favur il-dan il-rapport dwar is-sigurtà tal-ikel minħabba li permezz ta' dan ir-rapport aħna qegħdin insolvu problemi li jien dejjem nirreferi għalihom hawnhekk f'din il-Kamra. Jiġifieri iż-żieda tal-produttività, it-tnaqqis tal-volatilità tas-swieq tal-ikel permezz ta' żieda tal-istoks u t-tielet ħaġa illi rridu aħna nżommu reputazzjoni tajba tal-agrikoltura fis-soċjetà tagħna u nżidu l-informazzjoni li hemm fuq l-agrikoltura fis-soċjetajiet tagħna. U rrid ukoll organizzazzjoni sistematika ta' politika agrikola komuni. uritu provaw ukoll li naqsu id-diskriminazzjoni tal-metodi li qed jintużaw fil-kuntest tal-politika agrikola komuni ringrazzjakom. Grazzi ħafna issa fuq ir-rapport ta' sinjura Grabowska is-Sur Sandberg. Grazzi ħafna Sinjura President, nixtieq nerġa' ringrazzjak tal-li qed terġa' tajjat li sabiex nitkellem, jiena nixt naħseb illi hawnhekk aħna qegħdin napprovaw li jkun hemm iktar fondi u l-ħalli sabiex niprofaw nikkonvinċu l-nis jivvutaw favur il-Trattat tal-Lisbona. Jina naħseb li Repubblika tal-Irlanda meta ċara bizzejet. huma ma jridux din trattat u taw ċans sabiex jivvutaw u anka l-Ingilterra suppost kellu jkun hemm referendum Pero ma sarx, u zgur li kieku kien sar, zgur li l-Ingliżi kien jivvotaw kontra din il-refe, din dan it-trattat tal-Lisbona u koll. In-nies ma jridux iktar kontroll minnaħa ta' Brussel u Strasburgu, jridu li l-gvernijiet tagħhom nazzjonali jkunu qegħdin jagħmlu deċiżjonijiet li jkunu qed l lilhom. U l-familji tagħhom aħna sakemm ma jsir da żgur li ħankomplu nofqu ħafna flejjes u sabiex nippruvaw nikkonvinċu li ċittadini ta' sabiex jaqblu magħna dawn żgur li mhumiex ħajamlu hekk. Grazzi signor Sakkin. Grazzi ħafna jena nixtieq ngħid li dan kien rapport eċċellenti aħna ħin kollu nitkellmu fuq il-fatt li rridu nresqu l-Unjoni Ewropea aktar viċin ċittadini u l-fatt li l-proġett Ewropew ma jistax ikollu suċċess mingħajr ma jkun il-parteċipazzjoni ta' ċittadini dan huwa kollu minnu, però huwa importanti li nifhmu li dialogu huwa eh, ġej għandu jiġi minn żewġ naħat, ġifieri li dejat li ġejjin minn ta' ċittadini rridu n konsiderazzjoni minn ta' istituzzjonijiet Ewropej. U jiena naħseb li għandna eżempju eċċellenti ta' dan dak li għandu x'jaqsam id dokumenti li aħna din bħal bħalissa f'dan il-Parlament. Jina ma naqbix ma laħar aħħar kelliem li smajna minħabba li naħseb li jekk ngħaddu trattat ta' Lisbona żgur li dan it-trattat jista' jtina l-opportunità sabiex nresqu l-Unjoni Ewropea iktar viċin lejn ċittadini tagħha u naraw illi l-iktar ħaġa importanti naraw illi jekk jgħaddi dan it-trattat ta' Lisbona dan it-trattat ikun implementat u jaħdem kif suppost. Grazzi ħafna Sur Hanan. Grazzi ħafna naħseb li tista' tinterpreta ħafna mit-titlu ta' dan ir-rapport, jiġifieri l-iżvilupp ta' dialogu ċivili dwar it-Trattat ta' Lisbona. Jiena naħseb illi Memx għalfejn noqt nerġaw fakkarkom it-Trattat ta' Lisbona ma daħalx fis-seħ kien hemm 62% tal-votanti tal-Olanda li qalu li anka fi Franza u anka l-Irlanda qalu li ġifiri dan it-titlu perspettivi sabiex niżviluppaw dialogu ċivili dwar it-Trattat ta' Lisbona. Jiena naħseb illi forsi mhux kulħadd jifhem dawn il-kliem bil-mod illi aħna għom f'din il-kamra noħol noħolqu iktar propaganda sabiex nikkonvinċu liċ ċittadini ħalli jbidlu l-opinjoni tagħhom. Jiena naħseb illi Id-dialogu fid-definizzjoni jinvolvi żewġ partijiet l-Unjoni Ewropea trid tkun f'pożizzjoni li tirċievi wkoll kontributi minn naħa taċ-ċittadini. Grazzi ħafna Sur Kamal. Grazzi ħafna Sir President tal-li jatteġetin l-opportunità sabiex nispiega għalek għalfej votajt kif votajt dwar dan il-rapport. Jiena meta qrajt it-titlu ta' dan il-rapport ftakart fuq il-frażi ta' ta' Mahatma Gandhi meta kien mistoqsi dwar ċivilizzazzjoni u għaliva din kieku tkun idea tajba. Jiena naħseb li dialogu eh, ċivili fuq it-Trattat ta' Lisbona, żgur tkun idea tajba għalfejn ma jkunx dan id-dialogu ċivili, għalfejn ma jkunx dan id-dialogu li ġejn minn żewġ naħat. Però jekk nagħtu ħarsa li l-organizzazzjonijiet tas soċjetajiet ċivili tagħna u l-mod ta' kif dawn qegħdin jieħdu l-fondi tagħhom, aħna din naraw illi dak li qed jiġri huwa li qed ikun hemm ħafna aktar propaganda sabiex nirreklamaw dan it-Trattat ta' Lisbona. Jiena ma nafx kemm hemm organizzazzjonijiet illi huma kontra dan it-Trattat ta' Lisbona li xorta tirċifu fondi min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna sa fuq il-rapport tas Sur Guerrero, Sur Kamal. Grazie ħafna, signori membri tal-paċenzja tagħkom skużawn tal-update dom biex nibda. Jiena eċitat ħafna illum milli ninsab għawek biex nitkellem fuq il-politika tas-sajt. Iva, din hija importanti ħafna, però din hija kontradizzjoni mal-politika agrikola u jekk tidu tħarsu lej sajt sostenibbli, intom tidu tħarsu lej soluzzjonijiet ibbażati fuq is-suq. Aħna rridu nibdu eżempju minn pajjiżi li il-tradizzjoni ta' s qiegħda titmexxa minn ġenerazzjoni għall-oħra u dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu niżguraw illi jkollna stocks ta' s li mhux sostenibbli u mhux dan il-pjan komunista li qed nippruvaw nimplementaw. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna sa nistgħu naġġornaw is-sessjoni u nerġgħu nkomplu mbagħad bl-ispjegazzjoni tal-vot wara li jkollha din is-seduta formali. Ningrazzjakom.